Senegal Seribi fil-fatt għadu kemm qalli illi u issa ingħaqad mal-grupp tal-Partit tal-Ħodor. L-awtoritajiet Ungeriżi għalulu wkoll is-sur Janosch Ader, il-President il-ġdid ta' l-Ungerija, issa jinbidel mis-sur Banki, u nixtieq nilqal sur Banki Fosna u nixtieq infakkarkom li skont l-artiklu 3 paragrafu 2 dawk li dawn jistaw jikunu jipparteċipaw fil-attivitajiet tal-parlament sakemm ma l-attivitajiet u dokument tagħhom ikunu verifikati u s-sur banki fil-fatt għal li u mandu lebda kompetu illi mur kontra l-eżerċitu tal- um, dmiriet tiegħu bħala membru tal-Parlament Ewropew. Nilqak fasna sur banki, l-għadu tajber lek ukoll. Il-Kumitat Legali wara il-laqa ta' 30 ta' Mejju issa ħatru tliet membri ġodda waħna issa nridu nivverifikaw